membri. U wkoll tawin wieħed isemmi li għandna bżonn iktar ġustizzja. Hawnhekk insibu nċentif ċar għall-istati membri li insibuhom li qegħdin fil-evalwazzjoni ta' Schengen. Ma nistawx aħna il-problemi nittrattawhom kollha f'daqqa, ma nistgħu noħolqu lista ta' prioritajiet minn dan huwa mod importanti ta' kif nistgħu insaħħu s-sigurtà tal-frontieri tagħna. Grazzi. Grazzi Sur Koelo. Mill-essendi Peter Niedemule. il-gvernijiet populisti bla edha jinnegaw il-fatt. Fatt li importanti eh, huwa fil politika tal migrazzjoni hija l-protezzjoni tal-frontieri tagħna, l-frontieri esterni. U llum id-dibattitu rridu qegħdin naraw kif se jkollna l-mezzi biex nagħmlu dan. L-istati membri dejjem isibuha diffiċli biex jagħmlu dan waħedhom għalhekk tajjeb li ngħaddulhom il-fondi Ewropej. Imma rridu nkunu ċari l-politika tal-migrazzjoni ma nistawx noħduha x'imkien ieħor pereżempju fil-pajjiżi terzi nitfgħu hemmhekk. Il-politika tal-immigrazzjoni hemm bżonn tkun Ewropea u l-protezzjoni tal- frontieri ma tfissirx li n-nies inħalluhom fil-pajjiżi terzi fil-kampijiet hemmhekk jew inkella minn min l-istatistika biss. Grazzi. Sur Nida Muller issa li sijar is Andres Vistisen. l-attakki terroristiċi u l-immigrazzjoni massiva fl-Unjoni Ewropea qed juru li l-wedit ta' protezzjoni tal-frontieri esterni qatt ma kienu hemm meta aħna ħloqna eh, Schengen. Sitwazzjoni rridu naraw kif sensibula soluzzjoni. il-proposta hija tajba imma jiddispjaċina naraw li hemm maġġoranza fl-Unjoni Ewropea li qed tieħu l-affarijiet f'direzzjoni differenti minn dik tal-Kummissjoni, ġifieri mill-aspett tas-sigurtà ta' dan il-kontrolli fil-frontiera esterna u qed iġib argumenti oħra. Il-grupp tal-ICR għalhekk ma jistax joqgħod jara l-affarijiet jinbidlu u ma jgħid xejn għalhekk nisperaw li l-Kunsill u l-Kummissjoni jirrimedjaw situazzjoni li qed joħloq il-Parlament biex il-proposta tkun dik oriġinali. Grazzi. Survisti Senjura Verġja mil gwe Grazzi, Signora President. Grazzi, rapporteur li għamlet verament bitċa xogħol tajba biex ir-rapport jista' jiġi aċċettat imma dan l-istrument aħna ma nistgħux naqblu miegħu il-loġika tas sigurta dejjem insibu l-flus budget li multiplikani b'ħamsa u hemm il-12 biljun tal-Frontex dawn biex nifinanzjaw sistemi tal-informazzjoni ġifiri da li diġa ġew approvati mill-Parlament u mill-Kunsill. Dan kollu lilna jserħilna moħħna. Pajjiżi terzi jibqgħu minnhom jiġu l-immigranti illegali. U ma ninsowx lajnuna li naddu lill pajjiżi terzi fl-aħħar nirdu ngħidu li 60% tal-fond se jmur lill-istati membri. Għalhekk il-politika Ewropea fejn qiegħda hawn. Kitokset Mari Kristin Ver. Grazzi ħafna Sinjura Verġja. Is-Sur Batten li jennef ma jidimmalx qed nara hawnhekk fil-kamra. Għalhekk nisimar is-Sur Lobes Agijar għal-minuta. Sur Kummissarju Avramopoulos. F'din is-sessjoni tal-Parlament qegħdin naqblu mal-Fond tal-Ażil u l-Immigrazzjoni u l-Fond tal-Sigurtà Interna u anki dan il-Fond. Il-Fond għal l-Integrated Border Management biex l-frontieri esterni nkunu nistgħu insaħħuhom u anki ngħinu l politika tal-viżas. Dan iġib iktar sigurtà u nissalvagwardjaw l-akbar karatteristika tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri il-moviment ħieles taċ ċittadini aħna l-ammonti qegħdin multiplikawhom b'ħames darbiet aktar l benefiċċju taċ ċittadini Ewropej. Ġifieri għal iktar solidarjetà fil-maniġjar tal-frontieri esterni. Imma nirrepeti u ngħid li mhuwiex ġust li qed nagħmlu enfasi kbir fuq it-tisħiħ ta' dawn il-frontieri esterni tal-Unjoni? Meta inna inkaxkru saqajna fuq il-mod ta' kif naraw l-immigrazzjoni fuq dan aħna se tiġi mkejla il-karatteristika morali tal-Unjoni Ewropea. Sinjura Kienga, grazzi, Senjura President Komissarju, l-ispazju ta' Schengen huwa suċċess kbir konkret fil-integrazzjoni Ewropea. Ġifiri l-fat li ma jkunx hemm eh, frontieri esterni irridu jimxi flimkien ma' sigurtà. U naraw ftit ġifiri il-kontrolli tal-frontiera esterna trid ukoll naraw ix-xogħol li jsir fuq il-frontieri interni. L-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel pass il quddiem f'dan il-joint management u l-integrated management tal-frontieri esterni imma tirrispetta l moviment ħieles tan-nies f'din iż-żona, ġifieri skont l-akki u anki rekwiżiti internazzjonali. Punt importanti għalina huwa kif nipproteġu id-drittijiet fundamentali u libertajiet. Dan l-istrument irid jikun konfermi, konformi ma' dawn id-drittijiet. Anki jiġifieri l prinċipju ta' noħe fulma il-protezzjoni, il-wieħed jitlob ukoll il-protezzjoni il protezzjoni interna. Grazzi, Sinjura Kienge. Persuna waħda għal keċdija, Sur Marijas. Grazzi, Signora President. Fuq dan ir-rapport jiena wkoll nixtieq ngħid li l problema tal-hotspots hija importanti ħafna Eh, F'Samos u Morja nafu li daw ma jistawx ilaħqu. Eh, anki jekk hemm ħafna flus mill-Unjoni li jmorru fil-hotspots, xorta jrid ikun hemm ċertu kontroll. Jiena nixtieq Sur Mavropoulos, għajjem il-kwistjoni fil-Epiros fil-frontiera mal-Albanija fejjem il-Frontex. Imma sfortunatament xorta hemm nies li jidħlu b'mod illegali. Min-naħa tal-Albanija u ċertu irħula hemm wis nies rridu nżidu il-kontrolli jrid ikun hemm ukoll koordinament mal-awtoritiet tad-dwana. Hemmhekk f'dan il-post. Grazzi Sur Marias. Issa, il-Kummissarju Avramopoulos biex jara id-dibattitu. Grazzi kollegi għal dan id-dibattitu interessanti anki jekk qed isir ftit tard meta qed nitkellmu fuq il-finanzi u l-maniġer aħjar tal-frontieri. Tal rridu niżguraw l-sigurtà u l-integrità tal-żona ta' Schengen dan huwa ehm, importanti għaċ-ċittadini u jibtibqa' priorità tal-Unjoni Ewropea. Issa għandna eh, aħna determinati biex naġixxu fuq din il-priorità billi naraw li jkun hemm flus għal din il-linja ta' politika u noħolqu strument tal-fondi li jista' iwassal dan il-fondi. U jiena nistenna bil-ħerqa li naħdem flimkien ma'kom fuq dan. Grazzi. Grazzi, Kummissar. Nyt sitten voimme siirtyä Niin, anteeksi, keskustelu on siis nyt päättynyt ja huomenna toimitetaan ääni. Anzi, issa Bekka laqna din id-diskussjoni u nivvutaw fuq dan il-punt għada. U issa, immorru għall-aħħar punt fuq l-agenda tagħna illum se nitkellmu fuq il-Fond ta' Sikurtà Interna, interna is-Sinjura Holmaj. Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju, eżis kollegi Mela, dan huwa l-aħħar punt fuq l-aġenda kważi nofs il-lej u ħanitkellmu fuq is-sigurtà interna dan il-fond il-ġdid ukoll nixtieq nirringrazzja l shadow rapporteurs kull min qiegħed hawnhekk u anke lill-kummissarju minħabba l theddidiet tat-terrorizmu internazzjonali ħabba kwistjonijiet eh, marbutin mal-ġlieda kontra r-reati internazzjonali l kriminalità organizzata l-istati membri iddeċidew li hemm bżonn li aħna nikkooperaw daqsxejn iktar illi hemm bżonn li jkun hemm skambju ta' informazzjoni fl-aħjar mod possibbli illi nagħmlu koordinazzjoni kemm jista' jkun ukoll u fl-istess ħin hemm bżonn ukoll illi aħna nkunu lesti għal dak li jista' jinqala ġifieri hemm bżonn li jkollna t-teknoloġija adattata għalhekk hija jitressaq dan ir-regolament il-ġdid min-naħa tal-kummissjoni naħseb li huwa bażi tajba għad-dijalogu mal-istati membri il-parlament ewropew prova illi jappoġġja dan maġġoranza kbira fejn għandu x'jaqsam l-iskambju ta' informazzjoni anke l-proċeduri legali f'pajjiżi terzi f'organizzazzjonijiet internazzjonali l-attivitajiet transkonfinali il-verdetti bir-rikonoxximent transkonfinali dawn huma affarijiet kollha li nixtiequ nifukaw fuqhom il-ġlieda kontra t terrorizmu anke l-kooperazzjoni mal soċjetà ċivili li msieħba pubbliċi u anke privati u anke li jkollna xi valuri ta' limitu għaliex wasalna l-konklużjoni li hemm ħafna ħin anzi hemm bżonn ta' ħafna ħin biex l-istati membri jibdew jużaw il-fondi u ċ-ċittadini jistennew li fid-dawl tal-isfidi serji li hemm quddiemhom u quddiemna, dan il-bżonn ta' sigurtà għandu joħroġ fiċ-ċar għandu joħroġ li aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa u mhux nibqgħu ma nagħmlu skambju ta' dan l-informazzjoni u ma nagħmlux użu tal-iktar sistemi ta' IT riċenti. Forsi din il-ħaġa tinstema' daqsxejn familjari, pereżempju skambju ta' informazzjoni mal-midja eh, pereżempju jew ma' marta l-aħbarijiet fejn għandhom x'jaqsmu anke theddidiet eh, terroristiċi anke l-europol għandha tkun konnessa ma' dawn l-entitajiet ħalli nkunu nistgħu anke nanalizzaw din l-informazzjoni u lil hinn minn dan l-istati membri għandhom ikunu lesti wkoll għal dan l-iskambju ta' informazzjoni jiena infakkarkom ukoll li s-settur privat ukoll għandu jkun involut u naf li jeżistu ċerta limitazzjonijiet hawnhekk is-settur privat m'għandux jitqies biss f'dawk il-każijiet fejn ikun hemm każijiet ta' ċibersigurtà jew inkella meta nħossu li fejn pereżempju għandhom x'jaqsmu l-banek jew inkella avvenimenti kbar nagħmlu kooperazzjoni dawn però mhux ħajkunu flok is-sorveljanza pubblika dan għandu jibqa' xi ħaġa pubblika ma' pajjiżi terzi wkoll importanti li nikkooperaw magħhom kif ukoll mal-qdiet internazzjonali rilevanti għaliex il-kriminalità internazzjonali nistgħu niġilduha biss jekk aħna nikkooperaw mal-pajjiżi terzi grazzi ħafna lis-sinjura hallmeyer issa għandna l-kummissarju avramopoulos ngħaddilu l-kelma eżis kollegi il-kummissjoni tilqa l-ħidma tal-parlament fuq dan ir-rapport tal-isf u grazzi wkoll tal-introduzzjoni lis-sinjura hohlmeier jiena diġà sħaqt fuq il-bżonn ta' flessibilità u ta' sinerġija mal-fondi kollha jiena nittama li l-kunsill jaddotta l-mandat tan negozjat. jiena se nitkellem fuq numru ta' kwistjonijiet li jorbtu mal-fond eh, ta' sigurtà li qegħdin niddiskutu hawnhekk dawn it-theddidiet huma iktar transkonfinali fin-natura tagħhom jiġifieri l-istati membri ma jistgħux jaġixxu waħedhom l-unjoni ewropea xi kultant issibha diffiċli sabiex eh, tilqa għal ċertu kwistjonijiet din il-problema tas-sigurtà sa tibqa' sfida għal snin li ġejjin u l-ċittadini jippretendu li l-gvern tagħhom u anke l-Unjoni Ewropea tagħmel xi ħaġa fuq dawn it-theddidiet u din tifhimha hemm bżonn li jkun hemm ħidma fil-linja mal-prijoritajiet politiċi tagħna u anke b'mod komplementari ma' fondi oħrajn Ewropej u għalhekk aħna qegħdin eh, nipproponu li jkun hemm tisħiħ ta' dan il-baġit minn biljun bħal manna bħalissa għal 2.5 biljun eh, fil-perjodu li jmiss. Dan jirrefletti l-importanza li tagħti il kummissjoni għal dawn il-kwistjonijiet ta' sigurtà. Però l-affarijiet jistgħu eh, jinbidlu u għalhekk nemmen illi l-fondi tagħna għandu jkun għandhom ikunu flessibbli u anke jaddattaw għal tibdiliet li jkun hemm. Kif nistgħu aħna nifukaw fuq dawn il-miri l-ġodda l jessef hekk ħajamel ġifiri jkun hemm skambju ta' informazzjoni jkun hemm iktar ukoll operazzjonijiet konġunti u transkonfinali u anke nifukaw fuq il-prevenzjoni tar-reati iktar għandna flessibilità wkoll permezz tar-reviżjoni ta' nofs il-mandat għaliex nistgħu nqisu e, inqisu l-prijoritajiet li jkun hemm e, dak iż-żmien. U apparti minn hekk fuq din il-kwistjoni hemm ukoll il-fatt li dan huwa marbut ma' kwistjonijiet oħrajn u linja ta' politika oħra. Għalhekk dan il-fond irid ukoll ibbażat b'sali mod li jibqa' validu wkoll fil-futur. Grazzi. Kummissarju Avramopoulos. Issa fisem il-gruppi ħanibdew bis-Sinjura Kienge l-SND. Grazzi President, Kummissarju, nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett ir-rapporter Monika Holmeyer għal biċċa xogħol li għamlet magħna F'dawn l-aħħar snin, it-tedida s-sigurta fl-Ewropa eh, kienu ikbar u ġew huma differenti. L-isfidi tal-Unjoni Ewropea tittifaċa ma jistgħux ikunu biss il kompetenza tal-Istati membri. Anzi, hemm bżonn hemm risposta koordinata iktar qawwija fuq livell tal-Unjoni u riżorsi biżejjed biex dan is-setu li dejjem jkompli jiżvolġi nkunu nistgħu ngħinu imma kif jista' naraw li jkun hemm sigurtà tajba ovvjament miżuri ta' miżuri biex li jiġildu kontra terrorizmu, eh, kriminalità organizzata u l-kriminalità li nsibu fuq l-internet ukoll biex naraw li l-vittmi ta' xi reat ikunu wkoll assistiti. Imma dan mhux biżżejjed garanzija tittiġi wkoll miżuri ta' prevenzjoni, koordinament u permezz tal kooperazzjoni. Grazzi għal dan il-fond l-istati membri jkunu jistgħu jiġġieldu kontru l-estremizmu violenza, radikalizzazzjoni, l-intolleranza, diskriminazzjoni u permezz ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kollha soċjetà ċivili fl-istati membri kollha. Punt importanti għalina huwa l rispett ta' drittijiet fondamentali u dinjità tal-bniedem. Dan il-fond irid jisegwi dawn il-prinċipji il-karta ta' drittijiet fondamentali u l liġi internazzjonali. Għalhekk aħna qed naraw li jkun hemm in-nies li jaħdmu f'dan il-qasam ikunu imħarġa fi drittijiet fondamentali biex ma jkunx hemm ma jkun hemm l-ebda possibilità ta' razziżmu. Grazzi. Ja nitaloisin antaa puheenvuoron ECR-ryhmän nimistä. Grazie ħafna lis senjura Kenge, sa fissam li sijar ħan nistiden is senjura Stevens biex titkellem. kollegi il-problemi transkonfinali terroriżmu u anke reati serji ma jistgħux jiġu solvuti minn stat membru waħdu u għalhekk l-appoġġ finanzjarju tekniku huwa xi ħaġa tajba għalhekk qed jinħoloq dan il-fond anzi għandna dan il-fond għandna dawn id-databases ewropej u anke l-użu ta' aktar applikazzjonijiet tal-IT jiena nemmen li dan il-baġit għandu jiġi rdoppjat speċjalment minħabba t-theddidiet illi issa saru iktar serji irridu anke niġġieldu l-problema ta' hacking u anke nilimitaw l-attivitajiet pedofli eh, fuq l-internet anke is-soldati li qegħdin jipproteġu lin-nies fit-toroq tal-ibliet tagħna għandhom dan għandu jiġi kopert ukoll taħt dan il-fond però dan għandu dejjem jirrispetta wkoll il-privatezza tal-istati membri grazzi ħafna Signora stevens issa f'isem il-ħodor Is-Sur Franz għal minuta Grazzi. Kollegi, jiena xtaqt nibda billi nirringrazzja lir rapporter tal-ħidma tagħha fuq dan il-fajl. Jiena iva nifhem eh, li l-parti tiegħi huwa favur iktar kooperazzjoni fuq sigurtà interna u naħseb li hawnhekk ilħaqna numru ta' kompromessi tajbin bħal tip ta' programm Erasmus għall pulizija jew inkella programmi kontra r razziżmu. Però aħna sa nivvotaw kontra dan ir-rapport u nispjega għalfejn. L-ewwel dan il-fond sa jħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn il-servizzi segreti dawn affarijiet li m'għandhomx kontroll fuqhom il-kunsill u l-parlament 5% tal-fondi ħajmorru wkoll l aġenziji tal-aħbarijiet u hemm ukoll pjattaformi ta' intervenzjonijiet eh, militari xi ħaġa li toħloq daqsxejn problema hawnhekk hawn ukoll ċerta eh, aspetti wkoll illi ma meqjusin bħala stigma u ma xed nieħdu pjaċir bihom fir-rapport. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ernst għal gwe. Grazzi ħafna. Sinjuri, ma naħsibx li huwa ta' sorpriża għalikom illi dan mhuwiex il-fond favorit tagħna. Dan din iż-żieda 150 fil-mija għall baġit hija xi ħaġa perikoluża. U l-fondi privati, l-finanzjar privat, hawnhekk koll hawn involviment ta' dan it-tip ta' finanzjament u din ħaġa ma toġobnix. Imbagħad kwistjoni oħra, hawnhekk għedin titkellmu fuq is-servizzi segreti sabiex noħolqu din il-kultura komuni ta' servizzi segreti li kunem hemm dan l-iskambju ta' prassi tajba u l-esperti. Hmm, Safajna fejna fien, speċjalment fil-Ġermanja, ma naħsibx li tantanna prassi tajba fis-servizzi segreti tagħna iktar għandna eh, dbabis fis-servizzi segreti u naħseb li huma parti mill-problema u mhux mis-soluzzjoni għalhekk ħasra li tnonfqu fuq is-servizzi segreti. Grazzi ħafna Sinjura Ernst. Issa ħanaddi l-kelma għal nonna li għana sur Sosniers. Dan ir-rapport Bħala kondizjoniet ta' dal-parlament mhumiex zina zda hemm numru ta' nuqqasiet għandna di numru ta' kummenti. L-ewwel net jekk ma twaqfux il-pina tal-mewt, ġifiri, bażikament l-affarijiet li jmorru kontra l-pina tal-mewt, mhux se jkollkom il-possibilità li terbħu kontra terroristi. Il-fatt li jistgħu joqtlu lilna u aħna ma li l lilhom mhijiex aċċettabbli dawn il-fondi kollha mm, se jkunu ħela ta' flus mingħajr il-pina tal-mewt għal dawn it-terroristi. Artiklu 12, it-tieni punt, huwa marbut mal-kooperazzjoni mal-Aġenziji Ewropej, dawn ma jiddependix fuq eh, eh, il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea jew le. Pratikament eh, maħniex qed ngħinu ma timmorru kontra l-liġi hawnhekk. Qed nitkellmu dwar il-ħidma tal-Unjoni Ewropea li miexja eh, eh, fid-direzzjoni ta' fejn tiħu bil kwietu ta' tagħti b'ħafna storbju. Eh, iżda fid-direzzjoni f-situazzjoni fejn aħna rridu nħallsu biex nixtru l-affarijiet li ġej mill-Unjoni Ewropea mhuwiex aċċettabbli. Grazzi. Kitus edustaja Sosniers. Grazzi ħafna. Issa proċedura KGDI. Ħana dirka l-Massur Marijas. Εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να επικεντρωθεί στο χτύπημα. Dan il-fond ta' sigurta interna għandu jiffoka fuq il-ġlida kontra l kriminalita organizzata speċjalment dik transkonfinali din hija xi ħaġa li għandna nqisu b'mod serju jiena xtaqt nħeġġeġ li jkollna iktar kooperazzjoni bejn il-greċja u l-bulgarija għaliex rajna żieda kbira fir-reati transkonfinali b'dan il-mod u hemm ħafna migranti illegali li ġejjin mill-bulgarija u mit-turkija u li qed jiġu fil-greċja għanna dawn il-gruppi, dawn il-gangs ta' kriminali il qegħdin iwerwru iċ-ċentru ta' Tessaloniki qed jagħmlu ħafna serq u mbagħad imorru lura fil-Bulgarija. Din hija xi ħaġa li għandha tiġi indirizzata parti minn hekk però dan il-fond l-ISF m'għandux ikun hemmhekk sabiex jiffinanzja kooperazzjoni bejn is-servizzi segreti u lanqas għandna jkollna xi forma ta' privatizzazzjoni tas-sigurtà tagħna din hija xi ħaġa li għandna noqogħdu attenti ħafna dwarha. Grazzi ħafna. Is-Sur Marias. Issa lura l-Kummissjoni. Fidejk. Eżis, kollegi, Signor President, grazzi ħafna ta' dan id-dibattut interessanti għalkemm qasir fuq il-futur tal-appoġġ finanzjarju għas sigurtà interna ħat nota tal-kummenti kollha tagħkom anke l-aħħar wieħed. U nistenna bil-ħerqa l-mandat tal-Kunsil sabiex inkunu nistgħu nibdew il-trialogi tagħna. Grazzi ħafna u orqdu sew. Mhux hawnhekk ovvjament. Täytyy tunnustaa, että tuntu jħajka mħalta. Bekk, nista nistqar tgħid il-President li jiena ninsab xejna jiena għalkemm Huwa importanti li nkomplu nisimgħu il-messaġġ tar-rapporter li għaliex fadallu żewġ minuti, la zewċ minuti. Sinjura President, kollegi, naħseb li n-nisa dejjem għandhom eh, dritt tal-aħħar kelma, allura nista' nibqa' nitkellem sa nofs il-lejl. Iżda minix se nagħmilha. <clears throat> grazzi ħafna lil Shadow rapporters, grazzi ħafna għaliex eh, tajtuna ħafna idejat kreattivi u atmosfera sabiħa wkoll waqt il-konverzazzjonijiet tagħna sabiex inkunu nistgħu niżviluppaw rapport eċċellenti bħal dan fuq dil kwistjoni Issa fi rigward ta' servizzi segreti naħseb tkun żball, ikun żball li naħsbu illi nkunu nistgħu noħolqu servizzi segreti ġodda, le mhuwiex il-każ. Ridhom li kooperaw mal-Europol għaliex naraw il-formazzjoni, tendenzi li joħorġu mill-sigurta eh, eh, mis-servizzi segreti li rridu naraw kemm jaħdmu kif jaħdmu kif dik l-informazzjoni li jiksbu tkun tista' tintuża għal l-inforzar tal-liġi mill-aġenziji tal-inforzar tal-liġi Din rajnija fil-kas ta' Rizzin eh, minajr eh, servizzi segreti ma nkunux nistaw ninskopru daw il-każijiet. Allura ma rridux eh, naraw xogħol li jsir mis-servizzi segreti le mhuwiex il-każ da f'idejli Stati membri rridu kooperazzjoni trasparenti. U naħseb li din tagħmel sens. it L-użu militari fl-Unjoni Ewropea dan huwa ristrett ħafna għal operazzjonijiet speċifiċi. Jekk hux Franza u l-Belġu u ntajiet militari bħal fi Franza pereżempju jgħinuna għenuna wara eh, attakki biex nassiguraw illi eh, aktar sigurtà eh, milli Ovvjament dak ikun l-użu prinċipali tal militaris dan ma jidħolx eh, fil-ambitu ta' dan il-fond, ma nistawx immorru li l-in mill-kompetenza li hija minn dan il-fond. U fl-aħħar net, Signora Presidentu, jiddispjaċin irrid ngħid din l-aħħar sentenza tiegħi rridu jekk nisimgħu li qed rridu naħsbu dwar il-pina tal-mewt naħseb li qed inħoss ħarira ta' skumdità eh, anzi da' xejn uġieħ ta' zaq kbira biex niġġieldu terrorizmu bluzu tal-istess metodu ġifiri tal-pina tal-mewt. Le, nużaw dritt tal-liġi u rridu nħalluha fidej il-qrati biex jagħtu l-verdetti tagħhom u mbagħad rridu nużaw id-dritt tal-liġi biex nindirizzaw il-problemi ta' dawn in-nies. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Holmeyer bekk temmejna din id-diskussjoni votazzjoni sessir għada u sessjoni li jmiss se tibda għada l-4-13 ta' marzu fid-disa ta' filgħodu sassatej u mbagħad mit-tlieta issa nofs il-lejl. Tistaw taraw l-agenda fuq il-website tal-Parlament fej spiċċajna din is-sessjoni nixtieq nawguralkom eh, il-lejla tajba. Grazzi.